Diskussjoni hija malu għassa Is-seduta li miss issir għada il-ħamis 27 ta' frar tal-2014 minn 8 sal-satej l-agenda tinsab fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-seduta issa hija magħluqa. Lejli tajjeb.